sem il-PP Sergio Paolo Francesco Silvestris. Su President, dawn l-aħħar ġemat kien hemm inundazzjonijiet warar fost l-Ewropa u ħafna reġjuni nirċaw għal-kub Kien hemm erba' ċittadini f'Brabant, f'Landers anders u Negowen kisfaw vittma kif ukoll fil-kapital u n-nord tal-pajjiż jine l-ara għar 50 sena. Fjumejn għaw ammont ta' xita li s-sotu jaqaf eh, f'xar. U kienem jibżon jibatu truppu kol biex jiprofaw jgħinu f'dak il-reġuni. U kol fi Franza ħafna eh, torro kellhom jimġu blokkati kien fuq il- il-network eh, soħrajn ta' trasport. Fl-Italja u kol aħna ġejna mill-Uta, specialment fil-Veneto, fil-Kalabria, l-Fruli, Vezzan Giulia, Salerno, Kampania u Toskana, tliet imwiet kienem ħafna midruba u għatem persuna mitlufa. E, kienem iktar minn biljuna euro ta' danni u plus għanna bżon il-fondi biex nkomplu nejnu. Hemm iktar minn ħames mit elf persuna li ġew affettwati, kif ukoll hemm ħafna annimali li ġew affettwati bejjem. Aħna għandna bżonn għanna bżon, kena ħafna volontarji li fl-ewwel fażi ta' emerġenza taw l-appoġġ tagħhom u għalhekk ixtiequ ngħinu nirgrazzjaw ukoll l-istituzzjoni tagħna u l-għajnuna li taw. Ukoll għandek l-effetti fuq żmien twil li ħajjit fuq dan id-diżastru. Hemm ħafna stemmijiet li tilfu kollox minħabba fek, il-makkinarju tagħhom il-mod kif jaħdmu kollox. Hemm ħafna SMEs li raw u anki holdings agrikoli li raw, raw l-art tagħhom li jimbeled bil-tajn. Dawn il-negozji li diġa kellhom problemi minħabba l-kriżi ekonomika diġa sfaw falluti għal kollox u eh, ovvjament ħanżidu mal-faqar u mal-qat. Għallek l-Europa tittamil sema u tejn li dawk il-persuni sabiex billi timobilizza l-fondi ta' solidarjetà. Anki bil-minnajr, għank bl ta' minnajr il-approvazzjoni tal-budget, aħna xorta wahda rridu nejnu nil-dawn il-ċittadini tagħna li qegħdin eh, tijaddu minn din il battija kollha u li jagħtu appoġġ jridantu appoġġ konkret l-Unjoni Ewropea. Estrela, Socialist and Democrats. Dobrigada, Signor President. Grazzi. Fissem il-Grupp Soċjalista nixti nuri solidarjetà tagħna ma' dawk ir-reġuni kollha li ġew mill-qutam dawn iż-żastri naturali u nixtieq nibgħat il-kondoljanzi tiegħi lil dawk il-familji illi mietu f'dan it-temp 2010 ġat id-dinja f'stat ta' xok minħabba dimensjoni ta' katastrofi fil-zona ta' Madeira fil-Portugal. Umbat rajna il-tempesti li laqtu Franza, tempestrem li laqtu l-Spanja, l-Belġu, l-Germania, l-Olanda. U dor massal għal ħsara kbira. Fl-Europa ċentrali l-kwistjoni tal-arar qed tiżdied kull ma jmur u qed tagħmel ħafna ħsara Repubblika Ċeka fis-Slovakkja, fl-Ungerija, fil-Polonja, fl-Italja u fir-Renju Unit. Eluf ta' persuni kellhom jitilqu minn djarhom u ħafna fabriki kellhom jalqu l-attivitajiet tagħhom u fl europa tisfel kull sena eluf, eh, eh, mijiet ta' eluf ta' ettari ta' art eh, u foresti edin jiġu meqruda minħabba n-nirien. Ah, dan il-temp, u tempesti li t il disastri naturali minħabba Bidda fil-klima qed tagħmel ħafna ħsara, qed naraw ħsara l-attività ekonomika, qed naraw it-telf tal-ħajja, irridu naraw illi għandna ġestjoni tajba tar-riskju iktar il-qoddim. Aħna għandna sistema ta' allert, ta' diżastru, koordinament u rridu ngħinu dawk illi qegħdin jaħdmu fis-sistemi fil-madwar il-kosta rridu nkomplu nappoġġaw l-ekosistemi tagħna speċjalment tal-kosta. tal kosta irridu nsaħħu l-istrumenti ta' appoġġ ta' għajnuna naħa tal-komità u irridu ntejbu regolamenti biex ikunu inqas Inti semmejt President il-Fond ta' Solidarjetà ma nistgħux nifmu il għaliex il-Kunsill issa qiegħed iżomm li jtaddi il- fonda Solidarjetà mill-Parlament Ewropew u nixtieq infakkarkom li l-Parlament Ewropew milux approva proposta biex inoħolqu osservatorju Ewropew biex inkunu nistgħu eh, nżabu għajnejna fuq l-effetti ta' nixfa Għandek il-ċentru tan-nixfa eh, ta' kontroll ta' nixfa Ewropea u kien aħna għandna bżonn li jkun hemm persuni li qed jaħdmu hawnhekk hemmhekk dan iċ-ċentru biex jagħmlu differenza. Grazzi kollek issa fissami liberali u demokratiċi Is-sur Dirk Sterks. Grazzi President. Ovvjament l-ewwel qabel kollox aħna nixtiequ nagħtu l-omor tagħna lill vittmi nemmin ukoll f'pajjiżi u mijiet taluf ta' persuni ġarbu ħafna ħsara, ħafna danni minħabba telf ta' djar, telf ta' negozji ta' għalhekk aħna qed naħsbu fihom. Dawn l-aħħar snin ħafna stati membri ta' ma' dawn il-problemi seri bil-ilma, bil-arar, il-bqija. Għandi mistoqsija li kommissjoni, meta minna evalwazzjoni dwar dak li sar sissa, forsi ta' min naqlaqaw l-esperti minn madwar l-stati membri, minn madwar reġuni differenti u mbagħad dawn ikunu jistgħu jagħtu l-valwazzjoni ta' ta' meċ qed jiġri u x'ġara sabiex ikunu nistgħu npinġu stampa ċara ta' xqet jiġri u kif qed jġru. Eh, dawn dan ix-xejriet għalhekk jekk ikonna din nistampa nkunu nistgħu ndaħlu l-miżuri xirqa jista' jkun analiżi ta' riskju għal xmajjar hekk kif għandna fid-direttiva tal-kummerċ dinji u aħna rridu nitkellmu dwar prevenzjoni, miżuri aħjar dan ir-rigward għaliex ħajkonna iktar xita qawwija eh, fil-ġejjini u rridu naraw illa għaliex u kif u x'kif nistgħu nilqawha u x'jista' jinqal jinkunu l-ester li jista' jinqala. Għalek, aħna u nirġaw nitolbu kummissjoni biex eh, naqdu l-esperti biex ikun evalwazzjoni ta' dizastri li saru sissa. Il-Madam Vice President fisem il-ħodur, Signora Huziman. Grazzi. Signora Duran. Jena nixtieq u kol natil-omor lil eh, familji raba ta' dawk il-vitmi tal-arar qed nitkellem fissem il-ħodor hawnhekk għadna l moru kol tana li dawk li tilfu il-maħbubin taħħom u dawk u kol li tilfu nġid taħħom. Ah, kien ħafna persuni li kienu attivi f'dawn ir-reġjuni u fix li ġejjin ħajkonna nejnu l dawn il-vittmin tuhom kumpens u kol naraw illi noħorġu politika innovattiva illi jitratta l arruq tal-problema. Għanda proposta l-Komissjoni għunet irri konna rinnovazzjoni ta' proġetti ta' konstruzzjoni illi jaċċertaw li dan jaff ma jaffetwax il-ħamrija li xkull darba ħaj għoddu nibnu meġdi irridu naraw li dawn u ma dizinjanti b'tal-imon illi il-ħamrija ma ma, ma, ma tistax tiġri daqsek mal-arma l-ilma naf issa nafu li l-ħamrija li l-arti ħafna iktar vulnerabli, ħafna iktar dajfa u rridu nieħdu l-miżuri xirqa involuti għal dak li għandix ukoll is-sistema ġira ta' twissija bikrija sabiex inkunu nistgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet inna naħseb il-informazzjoni u mobilizzazzjoni ma kinux eh, qed taw mod maġel biżejjed u għalhekk iridu nikkollnaw ruħna sabiex naraw li hemm allerti għal dak li huma l-kondizzjonijiet tat-temp li jintbagħtu fil-ħin. Aħna rridu rridu konna politika ta' prevenzjoni u rridu niżviluppaw din it-tip ta' linja ta' politika li xminajrom darboħra li tern għala ħaġa bħal din u ta' est estremi ta' temp aħna ma rridux nerġgħu nispiċċaw eh, nagħtu l-omor għal darboħra lil min ġarrab dan il-ħsara u l-min kien vittma. Għal Senior Girling, konservativi reformisti. Grazzi aħna wkoll kolna dolla Mortana lil dawn il-vitmi li ġew affettwati aħna jina għandi esperjenza personali ta' sew fil-fatt kien l-arar kien fil-reġun tiegħi li l-ewwel net ġabni kuntat mal-Parlament Ewropew u sperani li jinsir membru Ewropew. Fil-fatt mobilizzazzjoni ta' dan il-Fond ta' Solidarjetà kien avveniment kbir għalija u għaddin ġimgħa aħna li kellna iktar arar f'Cornwall fil-reġun tiegħi. Il-punt huwa diġà sar il-punt il sar minna ħata soċ Turks ma ta' min jisħaq fuqa jiena naħseb illi din is-sistemi ta' sistema ta' tussija bikrija huma importanti. Iżda nafu kemm il-temp inbidel wieħed ma jistax eh, joqgħod fuq u ma tantx eh, ja, ma tantx hemm sens li ninvestu ħafna flus f'dan it-tip ta' sistemi, iktar għandna ninvestu flus f'xanna nagħmlu mala darba inti tirċivi din it-twissija u naħseb illi veru l-Ewropa tista' żid ħafna valur billi noħolq sitwazzjoni fejn aħna nkunu nistgħu nitalmu mill-esperti ta' xulxina filli mill-żona ta' Gloucester minn fejn iġijin tantajnuna wara l-rar ħafna minna bin dawn il-konnezzjonijiet ma' reġuni Awstrijaċi għaliex hemmhekk kellhom esperjenzi kbar ħafna ferrar il-fejn f'żoni elevati ħafna li aħna ma kenniex. Għalhekk kun idea tajba li kommissjoni forsi twassal biex toħlo kondizzjonijiet reġjonali sabiex inkorsu tal minn xulxin dwar kif nistgħu nkampaw dawn il-sitwazzjonijiet għax ovvjament biex ħaġa li ser tisparixxi bil-mallada. Grazzi il- għal xellugin maqoda l-sur Biski. Grazie President. Isem li u l-ONGL jena nishti u kol naddil morti li l-vitmi ta' dan il-temp estrem u u kol irridu ehm, nisħu dawn il-punti kolla tajbin li semmew musoq nerġa' nirrepetihom. Nixtieq sempliċement insemmi ħaġa waħda il-ħsara fuq żmien twil. Ma nistgħux ninsew dan li dawn il-konsekwenzi ta' disastri naturali huma għandhom effetti fuq żmien twil ħafna iktar billi aħna nirrealizzaw palissa l importanti li aħna nħarsu lejn il-Fond ta' Solidarità Ewropea u nħarsu lejn miżuri u nirranġaw b'tali mod illi nixdu l-attenzjoni tagħna għall effetti fuq żmien twil ta' dawn it-tip ta' diżastri u kif nistgħu nittrattawhom. Aħna nistgħu nibattitu nibattu hawnhekk eh, għal dejjem ta' dejjem eh, ma fl-aħħar mill-aħħar jridu nagħtu l-apporġ l-appoġġ tanġibli sabiex il-persuni kunu jistgħu jgħinhom il-fushom fir-raġuni lokali. Għax huma jafu x'għandhom bżonn. Grazzi il senjura Bizotto għal-demokrazija u l-libertà. Grazzi. Jena u koll nati l matjera dawk illi ġisfaw visma ta' dan l-arar jien itkellem borra l-raġun tiegħi ta' 5 miljun residenta fejn 500,000 ġew mill-quta wieħed u 30 komun ġew ġew affettwati hemm ħafna eh, ħafna eh, ħsara li saret anka l-agrikoltura, għall-art agrikola u dawn kienem ir-raġun ukoll tal 20 persona li ġew negozji li ġew affettwat fil-qasam tal-velet u aħna rridu nużaw dawn il-fodi ta' solidarieta u jekk ma napprovawx il-budget il-fond mhux se jiġi użat. Imma aħna qed nitkellmu hawnhekk dwar strateġiji dwar dawn il-pjanijiet kbar, aħna rridu ninvestu iktar fir-riċerka biex inwaqfu dan it-tip tar-risku Na dak nxaqsam l-ilma u nifavorixxu dak għandu xaqsam il-pjan biex inħarsu territorju u li nitkellmu dwar dan it-tip ta' sistemi preventivi ta', ta allarm il-xmajjar tagħna huma f'riskju u dawn qegħdin jipperikolaw il-saħħa ta' ċittadini tagħna għalhekk nittama li l-Ewropa għal darba tina il- l-azzjoni meħtieġa u għal darba turi qrib iċ-ċittadini tagħna. Uh, uh, uh Għasanna fit min ta' dibattitu tagħna, dibattitu qasir dwar l-arar fl europa Kien hemm din s sena Kolejni